Jena ma nexxilix eh, nivvota fil-ħin imma jena rrit nivvota favur. Jena mill-Kunsill rċivejt eh, il-pożizzjoni tiegħu wara l-ewwel qari Sinjura Ek. Xaħat kellu problema bil-votazzjoni flimkien ma' raġunijiet tiegħu u l-pożizzjoni tal- kummissjoni titlu jkun miktub fil-minuti ta' din is-seduta u l-iskadenza ta' tliet xhur li fihom dawn il-Parlament irid jaraf lill-oħrajn il-pożizzjoni tiegħu jibda jot minada 10 ta' Settembru. Fil